għal PPE għarrafni. Anzi, l-autoritajiet belġani għafżawni illi Jean-Claude Marco ġi maħtur pozizjoni illi miex kompatibli mal-kariga ta' MP taħt l-artiklu 7.9 fuq l-għat li għandu xaqsa mal-ħatra ta' ehm, persuni li jiġu eletti fil-Parlament Ewropew skont l-artiklu 4.1 tar-regoli ta' proċedura dan ħajċedi postu, ċeda postu mis-16 ta' Lulju 2009. L-awtoritajiet Belġani għarfuni il-Sinjura Ġeleva ġiet maħtura bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin mill-21 ta' Lulju ta' din is-sena nifirħu lis sinjura Ġeleva ma' din il-pożizzjoni mhix kompatibbli mal-kariga ta' MP. U allura skont l-artiklu 7.1 fuq l-Atlantu xaqsam mal-ħatra ta' rappreżentanti tal-Parlament Ewropej eh, suffraġġi universali dirett u skont ir-regola 4.1 tar regoli ta' proċedura il-mandat tagħha issa ġi imħolli ġifiri i ċedit posta bħala MEP. L-autoritajiet belġani għarfuni bil-ħatra tas-sur Tarabella biex jieħu post is-sur Duklo u dan beffet mis-16 ta' Lulju 2009. L-autoritajiet Bulgari, għarfuni li s-sur Kofa ċefa ħajħu posti Sinjura Ġeleva. Beffett mill-24 ta' wissu 2009. Skont artiklu 3.2 ta' regoli ta' proċedura. U sa' il-kredenzjali ta' dan il-membru jiġu verifikati, is-sur Tarabella Sur Karaċef ser jieħdu posta fil-Parlament Ewropew u ser jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga sakemm ovvjament ikunu firmaw bil-qoddim starija bil-miktub illi huma m'għandhom ebda kariga illi hija inkompatibbli mal-kariga ta' MEP. Issa l-punt li jmiss mexxej tal-grupp tal-konservativi u dawk reformisti Arfuni li sur Edward Macmillan Scott madux membru ta' dan il-grupp. U dan beffet mill-20 ta' Lulju 2009. Il-punt li jmiss il-grupp tal-PPR u il-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi il-ħodor konservativi u l-grupp tal-Reformisti u l-grupp tal-EFD għarfuni eh, bidliet eh, fil-komitati u delegazzjonijiet l-ismijiet għedin imnezla fil-minuti f'tadin is-sedut.